Πρώτη έκθεση Rapport Parva Novava u anki Jimenez Besserit Barrio. Standards minimi fil rigward ta' drittijiet l-appoġġ sul protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità. O Kirjos Rode eħi ton eh, lo. Eh, l Rode. Kirja Rode eħi ton logo. I'll, øh, I'll, give den teknologiske udvikling, så er kriminaliteten i stadig højere grad... Il-kriminalità eh, dejjem tisir attività aktar transkonfinali maċċem konfini għal dawk li wet u reati. U allura ma jċi kunem u kol frontieri għal polizija u l-uffiċjali li jwet u il-prosekuzzjoni. il prosekuzzjoni Ovvjament, il-vitmi li għandhom id-drittijiet bażiċi, għandhom kollom drittijiet bażiċi ikunu fej ikunu fl-Europa, irdu kunem majnuna legali, traduzzjoni u anki ħarsin. Għanna, dana kollu sa ċertu punt iżda issa mixin f'direzzjoni fejn ikonna u koll Ewropa aktar sigura għall-Europa u għallura neħtieġu aktar kooperazzjoni fost eh, l-uffiċjali involuti f'dan ir-rigward. Eh. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zanikki. Grazzi, President. Ħafna drabi fih dan l-Unjoni Ewropea il-vitmi ta' reati ma jresqux id-denunċa tagħhom minħabba li m'għandhomx fiduċja fl-istituzzjonijiet. Dan, din il-votazzjoni se saħħaħ id-drittijiet tal-vittmi tal-kriminalità biex bekk huma jkollhom l-istess livell ta' ħarsien, assistenza u aċċess għall ġustizzja fil-pajjiżi kollha ta' l-Unjoni meta wkoll inqisu lil dawk il-vittmi b'mod partikolari li għandhom riskju oli ħafna ta' preġudizzju jew intimidazzjoni waqt il-proċedimenti legali b'mod partikolari allura irridu nirkonoxxu l-istatus ta' vittma mhux biss għal persuna illi għaddew mill-proġudizzju minħabba reat iżda anki għal familji tagħhom u l-persuna li mietet eh, wara li jseħħi reat. Grazzi President. What should they do? Go to... No, just say I don't see... Uh, δεν βλέπω την συνάδελφο κυρία Ματσόνη. Minix qed nara l-Sinjura Mazzoni hawnhekk fl-emiċiklu. U allura ngħaddu għal kellim li jmiss l-Onorevoli Rossi. Grazie President. Grazie President, kollegi. Jiena favur eh, dan ir-rapport anki għaliex xi snin ilu jiena kont eh, konsilli reġjonali fil-Piemonte u jiena ummek rajt li kienem liġi reġjonali biex inħejju għal ċertu rikonoxximenti u anki servizzi għal persuni vitmi ta' rejati. U allura tajjeb illi aħna nirrekonoxxu l-vitmi ta' rejati bħala nies li rridu najnu u nħarsu b'mod partikolari fil-proċeduri u anki mill-aspett psikoloġiku u anki fil-proċedimenti legali u dana sakemm il-vitma terġa' taqbad il-ħajja ta' ħamil ġdid Il-vitmi jrid ikollhom id-dirtijiet u anki jiġu trattati b'rispett biex ma jkunx hemm reputazzjoni tal-istess reati, kollhom appoġġ u anki li kollhom refużjoni għad-danni u anki rridu nagħtu attenzjoni lil minorenni dawk li sofru minn abusi sesswali u dawk li batu minħabba reati partikolarment gravi. Eh, eh, grazzi. l onorevli Korazza Bilt, grazzi Presidentina, kontenta li adottajna id-direttiva bl-appoġġ għal vittmi ta' rejati u nappoġġa il-rapporter tal-PPP, l-Onorevoli Jimenez, għalix in-nisa li spatu minħabba violenza domestika u anki trafikar tal-bnedmin u vitmi ta' terrorizmu u ta' rajati kollha se jkollhom l-istess drittijiet li l-in minn fejn ir-rejat twetta u anki minn min nazzjonalità tagħhom. U allura na standards ċari minimi biex niżguraw li kull vittma tiġi trattata b'rispett, dinjità u mingħajr diskriminazzjoni. U dana madwar l-Unjoni Ewropea nilqa eh, l-attenzjoni li għatat lil tfal u anki persuni li għandhom sonnijiet speċjali u li kunem valutazzjoni individuali tal-vulnerabilità tagħhom biex ma jkonniex um, vitmi tal-ewwel klassi u tieni klassi. Aħna eh, ġejna mweda li konna Ewropa li tkun komunità ta' drittijiet għal ċittadini kollha. Dan huwa pass sinifikanti f'din id-direzzjoni u bekk inħares il-qoddim illi naħdem mal-kollegi biex dana kollu jsir realtà. Grazie.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 il-libertà tal-moviment ta' ċittadini huwa dritt bażiku li nata l-ċittadini kollha Ewropej. Dan jfisser li ċittadini issa jistgħu jivvjaġġaw fih dan iż-żona Ewropea jsibu edukazzjoni, impigi jew livell aħjar ta' għajxin. Il-libertà tal-moviment huwa fost il-kisbit ewlenin tagħna u allura rdunatu opportunitajiet indaqs u trattament indaqs li ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Trattament indaqs ifisser li ċittadini Ewropej ikollhom l-istess drittijiet appoġġ kif ukoll protezzjoni jekk huma jkunu vittmi ta' reati fil-żona tal-Unjoni Ewropea. Dana ma jfissirx biss standard minimu iżda ukoll irridu ngħidu illi edin innamlu il-vitmi eh, fuq l-istess level biex fejn jidħol il-protezzjoni. U dana għandu jwassal għal aktar fiduċa fost il-ċittadini tagħna. Dana kollu se jwassal għal aktar fiduċa fl-Istati membri kollha u għalhekk jiena nappoġġa direttiva tal-Kummissjoni dwar dawn standards minimi għad drittijiet tal-vittmi. Grazzi l-Onorevoli Repo. L-Onorevoli Weidenholzer, grazzi ħafna President. Is-sitwazzjoni attwali politika hija karatterizzata minn ħafna xettiċiżmu dwar il-possibilità għall-Unjoni Ewropea illi solvi problemi taħ direttiva dwar dawn standards minimi għal protezzjoni u l-appoċ għal vittmi tar reati u evidenza tal-fat illi dawn id-deċiżjonijiet mhux dejjem jikkorrespondu mar-realtà. Dana juri illi aħna xċertu gradi ma nistawx namlu din il-ħaġa aħna nipruvaw natu li kolħat l-istess drittijiet u l-istess aċċess. U issa dan huwa pass il-qoddim jekk aħna namlu dan il-ħaġa, partikolarment għal-vitmi biex bekk il-vitmi ta' reati ikollhom appoġġ u għajnuna. Dawn huma persuni illi bla bdaħtija tagħhom jispiċċaw tis sitwazzjoni diffiċli u allura l-appoġġ ma rridx fil-frontieri tal-istati membri ma nistawx inħallu dawn il-persuni weħedhom u allura din hija tassew ġurnata storika l-Ewropa. Grazzi. L-Onorevoli Costello. Grazzi President. Li tkun vittma ta' rejat tista' tkun esperjenza kera ħafna għal ħafna li rapportaw il-reat u jittrattaw mal-autoritajiet wara eh, jista' jkun li dana kollu jkun aktar traumatiku. Janki jekk ir-reat isir barra minn pajjiż il-persuna lek nilqad din id-direttiva illi tiggarantixxi standards minimi u nħarsu il-vitmi madwar l-Unjoni Ewropea. Il-vitmi bekk ikollhom appoġġ lingwistiku u anki aċċess għal servizzi bla ħlas fejn jitlu servizzi ta' appoġġ. Is ċirkostanzi partikolari tagħhom iridu jiġu wkoll meqjusa bħal pereżempju il-ġeneru jew l-orientament sesswali. Direttiva se tgħin ukoll il-vittmi iħossuhom aktar siguri mhux biss pajjiżhom iżda anki f'pajjiżi oħra u direttiva se tgħin iċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea jkollhom aktar fiduċja fis-sistemi tal-pulizija u anki fis-sistemi ġudizzjarji madwar l-Ewropa. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Costello l-Onorevli Jana Kudakis. Dan il-rapport se jżgura li ċittadini li jkunu vittmi ta' rejati meta jivvjaġġaw stat minn briħot tal-Unjoni Ewropea jkollhom lajnuna li jeħtieġu. Dan ukoll jagħti lil vittmi ta' rejati aċċess l informazzjoni kif ukoll għal appoġġ prattiku u emozjonali fil-passat dawn il-vitmi kellhom ostakli biex ikollhom kumpens adekwat jew tħallew mingħajr għajnuna u protezzjoni. Dawn is-standards minimi se jagħmluha aktar faċli għal vitmi li kollhom għajnuna u aktar importanti aċċess għal ġustizzja il-minimi ta' proċedura legali huma mezz kif nassiguraw id-drittijiet tal-vittmi aktar mill-li konna regolamenti stretti. Dan huwa approċċ bilanċat biex nitrataw problema li jaffetwa tant persuni fl-istati membri kollha. Grazzi l-Onorevoli Jana Dukakis, issa l-Onorevoli Tanok, President, jena napoġġa biħsieħ illi kona dawn il-standards minn minn drittijiet għal protezzjoni u l-ħarsin ta' dawn il-fitmi ta' rajati eżempju u koll illi wieħed ikollu per eżempju kopja tar rapport tal-Polizija fil-lingwa tiegħek u definizzjoni tal-vittma u koll tiġi mwessa biex anki tinkludi familja ta' persuna li tiġi maqtula situazzjoni ta' attak terroristiku per eżempju. Id-direttiva u koll tikkoraġixxi li persuni illi l familja familja l-ewwel darba jitkellmu fil-qrati anki jekk huma ma jkunux xhieda jekk l-istqarrija tagħhom ma jfixkilx il-proċedimenti. Jiena wkoll nfaħar il-pakkett favur it-tfal għaliex bekk ikonna standards minwi għal vittmi tfal u eżempju ta' dan huwa il-dritt dawn jiġu intervistati permezz tal-link tal-video għaliex il-til li seħdan l-axar fl-Alpi fi Franza fejn kien hemm ukoll eh, żewġ superstiti tfal u jindikaw li dawn il-miżuri se jkunu tassew utli. Grazzi lill onorevoli Tanok. Thank you, Mr. Onorevoli Gerling, grazie, President. Nemmen il għandhom ikollhom dawn il-standards minn ta' ħarsin mingħajr diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea l-program ta' Stockholm tindika u koll il jirti kunem aktar xogħol koordinatu għal dan huwa parti minn pakketta miżuri illi sejjen biex bekk intejbu leġislazzjoni f'dan il-qasam biex bekk il-vitmi ikollhom drittijiet effettivi. Jiena u koll kontenta nara kemm l-opportunità illi u koll eh, nappoġġa il-patt kett favur it-tfal mill-Honorable Kirkhope u kienem u koll diversi drittijiet li insibu fiħdan id-direttiva, iżda jiena ta' sew eh, nħossni ta' disappuntata, partikolarment meta smajt dal-ħodu lil ħafna mill-kollegi hawnhekk illi faħru l-Ewropa illi aħna f'pożizzjoni fejn irridu nimponu eh, direzzjoni pan-Ewropea fuq dan il-punt. Aħna pala stati membri f'pożizzjoni fejn dawn id-drittijiet bażiċi jingħataw lill-ċittadini tagħna mingħajr dan it-tip ta' sfurzar. Grazzi lil Narvli Gerling. L-Onorevoli Makovej. Grazzi, President. Jiena votajt favur il-proposta għaliex dana se jissaħħaħ u jagħti aktar sustanza li trittijiet tal-vitmi fiħdan l-Unjoni Ewropea u se jtejjeb il-ħarsin tagħhom madwar l-Ewropa. Fl-aħħar mill-aħħar issa na standards minimi biex nittrattaw il-vitmi ta' reati li lin minn nazzjonalità tagħhom jew mill-post fejn twetta ir-reat. Din id-direttiva se tagħti għall-ewwel darba definizzjoni għal waħda għal vittma u dina se tintuża fil-pajzi kollha. Din definizzjoni twessat eh, sabiex aħna u koll ninkludu il-familja tal-vittma u direttiva se tkattar il-fiduċa taċ ċittadini fil-sistema ġudizzjaru se jħossuhom aktar protetti f'kwalunkwe stat membru. Nitlob l-istati membri bekk li jiżviluppaw aktar kooperazzjoni u koordinazzjoni sabiex iħarsu u jagħtu il-protezzjoni lil vittmi tar-reati. Grazzi. Uh, Grazzi l-Onorevoli Makovej. Issa nisimaw l-Onorevoli Nicholson. Grazzi ħafna, President. Jiena fil-qosor xtaqt najt illi ħdimt fuq l-adozzjoni ta' drittijiet tal-vitmi li nħoss illi huwa xogħol importanti immens u nirringrazzja l-rapporters għal dan ix-xogħol li wetqu. Kif forsi tafu, jiena ġej mill-Irlanda ta' fuq u aħna għaddejna minn 20 ta' snin ta' violenza minħabba terrorizmu u allura għafat e, għandar kollu kellu effett kbir fuq il-familji u il-familji ovvjament tal-vitmi u għalek nittamaw il-lista dana kollu għawarajna iżda xorta waħda ma rridux ninsew dan il-fat u ma nistawx u koll l-impatt li dana kellu fuq tant nis. U għalek jiena nieħu pjaċir nara li dan ir-rapport qed jgħin il-familji u l-vittmi ta' terrorizmu u jirrikonoxxu tali familji u vittmi huma intitolati għad-drittijiet u l-appoġġ li jistoqilhom u l-gvernijiet nazzjonali għandhom tliet snin biex jagħmlu trasposizzjoni ta' direttiva fil-liġi nazzjonali u hekk inħeġġeġ ir-Renju Unit illi tagħmel dana mal-arkem jista' jkun, speċjalment inżid għalli xina inħoss illi l-Europa għal darba għanda definizjoni ta' vittma u dinja aħjar mill-li aħna għanna f'pajjiżna fl-Irlanda ta' fuq. Grazzi. Ertopoli Kiri Nicholson. Grazzi l-Onorevoli Nicholson, l-Onorevoli Antonescu. Grazzi, President l-irwol u l-bżonnijiet tal-vitmi fil proġettamenti legali mhumiex meqjusa biżejjed fis-sistemi legali tal-Istati membri. Naraw f'ħafna każijiet illi il-vitmi ma jiġux trattati b'dinjità, mhumiex imħarsa u appoġġjati ma jingħatawx aċċess veru għal ġustizzja u hemm ħafna preġudizzji kontrihom. Mhux aċċettabbli illi l-livell ta' assistenza li tingħata lil vittmi hija differenti bejn l-Istati membri l-arfin reċiproku jista jaħdem biss fi klima ta' fiduċa fejn daw kollha involuti fil-proċedimenti legali jistaw jaħdmu fiħdan eh, l-istess fiduċa u anki skont ir-regoli tal-Istati membri meta huma wkoll jafu li dawn ir-regoli jiġu adottati kif suppost. Hekk kif direttiva tidħol fis-seħ jidhirli li se jkun hemm titjib fl-Unjoni Ewropea u il-vitmi tar-rajati bekk ikollhom l-istess servizzi bażiċi fl-istati membri kollha. Grazzi ħafna l everid Hannan. Iva, wieħed xi persuna li taħdem weħeda u li tisra hija persuna illegali iżda mbagħad forsi naraw l-istati jistgħu jippruvaw jawġu l-liġijiet għas servizz tagħhom. Wieħed pereżempju laħdem il-bank, eh, xi kultant jagħmel li jrid imma mbagħad jingħata knighthood u allura xi ħadd li jisraq jiġi kondannat iżma dak illi jaħdem fil-banek u mbagħad eh, jkollu l-lajnuna eh, ta' dawk li ħallsu t-taxxi. U bekk aħna qed niġu oppressi u dawn il-bankiera mbagħad kollom pensjoni wkoll. U allura aħna rridu tassew niġġudikaw dawk li gvernaw u li permettu dana kollu jseħ. Iżda issa fuq livell Ewropej dawk li qegħdin jisirquna edin jaharbu mill-ġustizzja u allura qegħdin naraw ħafna faqar ġenerazzjonali u mem lebda rikors għal dawn il-vitmi. Fl-20 anniversarju tal-ħelsin tagħna tal-IRM jiena nixtieq li iva hemm alternattiva hemm mezz kif noħorġu minn din il-ħaġa li inti tmexxi l-affarijiet tiegħek kif trid biex bekk ikun hemm tassew tkabbir. Ma tantx tana kellu x'jaqsam fuq is-suġġett tar-rapport dana kollu surħanen. L-Onorevoli Kamal. Grazie ħafna, Onorevli Vice President Iva. Dinja kwistjoni illi et taqqa diversi kollegi hawnhekk. Nistgħu nissimpatizzaw mal-vittmi tal-kriminalità, partikolarment fejn jitlu l-miżuri proposti hawnhekk, fejn qegħdin inqisu vittmi ta' stat membru illi kollhom id-drittijiet eh, minn pajjiż ieħor. Importanti li nqisu dawn il-kwistjonijiet iżda fl-istess waqt irrid ikun hemm forsi wkoll twissija. Iva huwa faċli li normalizzaw meta niġu għal xi ħaġa li naqblu dwarha, huwa faċli li ngħidu ejja normalizzaw għaliex ilkoll kemm aħna importana mill-vittmi tar-reati, aħna jimportana dwar it-tfal partikolarment li huma vittmi ta' kreati, iżda rridu noqdu attenti li dana mhux il-bidu ta' situazzjoni fejn ikonna aktar aktar organizzazzjoni ta' drittijiet. Fil-bidu aħna nemnu u napoġġaw dawn il-mezzi iżda mbagħad jekk naqdu dan it-triq fejn se naslu. Umbat forsi konna pożizzjoni fuq id-drittijiet tal-istati membri fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi l-Narvali Kamal. Issa rapport li jmiss. Rapport Gallagher. Miżuri li għandhom xaqsmu ma' pajjiżi li permettu sajt mhux sostenibbli għal iskop ta' konservazzjoni tal-istokkiet tal-ħut. L-ewwel kellim. L-Onorevoli Jakolino, President. Illum aħna ġe approvajna dawn it-testi u biex bekk nuru l-volontà tagħna li nikkontribwixxu mod deċiż biex eh, tassew nappoġġjaw is-sajt u li għaddej u kol minn diversi diffikultajiet. Jina votajt favur għaliex xinħoss li għanna bżonazzjoni koordinata għawnek, anki inħoss u koll li għanna tmir li konna approċ fil-reġjonalizzazzjoni biex bekk ikonna bilanċ aħjar tal-azzjoni preferenza għas territorji individwali. Irridu b'xi mod inżidu wkoll il-kummerċjalizzazzjoni biex bekk insaħħu l-flotot u niggarantixxu wkoll il-modernizzazzjoni meta nqisu wkoll it traduzzjonijiet tagħna. President, inkonkludi billi ngħid il norbtu tagħna kollu mas-sostenibilità biex bekk ikonna u kol tħul ekonomiku. U għalek eh, aħna nistennaw li konna dan il-qafas legali biex bekk inkunu nistaw tassew natu l-impetu li jem meħtieġ. Grazzi. Grazzi ħafna l-onorvoli Jakolino, l-onorvoli Tanek issa. President, jiena nappoġġa l-miżuri għal dawk li ma jagħmlux sajt sostenibbli u jagħmlu wkoll ħsara li riżorsi marittimi tagħna u dan jżomm mal-politika ambjentali tal-partit tiegħi li konna sostenibilità fl-ikel tagħna u anki li konna wkoll sistema fejn insaħħu il-settur tas-sajt. U għallura wara l-proposta naraw illi norbtu ma tilwim internazzjonali fejn kena u koll l-stok tal makarello u għallura naraw illi għanna stoks oħrajn li jiġu definiwti mill-ġdid taħt umbrella ġdida biex u koll indaħlu tipi taħut illi u koll għandhom ma l-istess ekosistema u fejn u koll jiġu mistada. Għal dak li għandu xjaqsam dawn l-azzjonijiet jiena naqbel il-mal-konsiderazzjoni illi nevalwaw u koll effetti ekonomiċi biex bekk niżguraw illi dawn ikunu raġonevoli u ġusti u anki kompatibli mal-obligi ta' WTO. Grazzi. Il-Senat fost kirja Gerling ektologo. Signora Gerling. Grazie President. Fi żmien fejn aħna għadin nagħmlu riforma tal-politika komuni tas-sajt, u nħedġu l-sajjida tagħna biex kollhom attività sostenibbli ta' sajt u huwa importanti li niżguraw livell ugwali bl-importazzjonijiet tas sajt jiena appoġġajt b'mod entużjast din il-proposta li tippermetti biex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni kontra dawk il-pajjiżi li jistadu b'mod mhux sostenibbli. Jiena nappoġġa miżuri fit-test fejn aħna ser inkunu nistgħu nimponu restrizzjonijiet kwantitattivi f'rigward tal-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea minn pajjiżi terzi Iżda nixtieq nagħmel punt partikolari hawnhekk u għalhekk jiena kont entużjasta illi nappoġġa din il-proposta wasal iż-żmien illi nitolbu lill kummissjoni biex tieħu nota tar-rieda tal-Parlament Ewropew kien hemm vot b'saħħtu favuri rapport u huma jridu jikkunsidraw ir-rieda tal-Parlament hawnhekk u jiżguraw illi aħna inkunu kompatibli mal-obligi internazzjonali u mux joqdu jisibu ħafna skużi biex jgħidulna għaliex mhux ser inkunu. Il-ħidma ta' rapporter hawnhekk jisħoq ilha dan it-tip ta' rispett. Grazzi Onorevoli Gerling. L-Onorevoli Higgins. Thank you, Mr. President. Grazzi President, jiena ivvutajt u appoġġaj dan ir-rapport. Irdu niżguraw kooperazzjoni fost l-Istati tal-Unjoni Ewropea biex nistabilixxu prattiċi sostenibbli tas-sajt illi jikkonservaw l-istokkijiet tal-ħut u jizguraw l-aħjar użu irridu nimponu sanzjonijiet fuq stati mhux tal-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm sfruttar żejjed tal-istokkijiet jew inkella dawn ma jikkoperawx brida tajba billi jieħdu miżuri ta' maniġjar tajbin aħna bħala Parlament ilna nejdu illi irridu nibatu messaċ ċar lil kommissjoni dan il-messaċ huwa illi aħna mhux ser nibqgħu naċċettaw jew nagħmlu negozju ma' pajjiżi illi ser ikomplu jippermettu is-sajt mhux sostenibbli. Inkella, is-sajjida tagħna ser jitilfu biss. L-importazzjonijiet tas-sajt u l-prodotti tas-sajt tal-ispeċi kollha li ġejjin minn pajjiżi li jippermettu sajt mhux sostenibbli u prattiċi ta' dan it-tip għandhom jiġu projbiti u għandhom jiġu projbiti immedjatament. Grazzi President. L-Onorevoli Peter Jar. Grazzi tassew, President. Ovvjament ma l-ewwel daqqatajn jidirli li jagħmel sens hemm ammont partikolari ta' ilma wieħed jista' jistat daqs kemm hemm ħut iżda mbagħad Ma tantx jagħmel sens meta nitrattaw l-ibħra tagħna u d-delegazzjoni dak li nistgħu nagħmlu aħna għalhekk huwa importanti illi l-ewwel qabel kollox naqblu dwar il-kwotas. Il-kwotas biex aħna nħarsu l-istokkijiet tagħna fl-ibħra tad-dinja u t-tini net naqblu ma' pajizi, ma' l-pajizi dwar dak li għanna namlu meta dak li kun ma' jizomx ma' dawn il-limiti jena grat ħafna lejn il-rapporter għal dan il-rapport jena ovvjament evvotajt favorieħ il-Kommissjoni għanda tieħu ċertu miżuri biex tiżgura illi dawn il-pajizi kunu jistaw jinnegozjaw jibba nibatulhom messaġġ illi s-sajt sostenibli huwa ta' importanza kbira, mhux biss dwarna jew il-ħut imma dwar il-ġenerazzjonijiet illi ġejjin fid-dinja. Grazzi tassew. L-Onorevoli Bazescu favoarea acestui rapport deoarece eforturile Uniunii. Grazie President, jena votajt favur il-rapport għalix eh, l-sforzi tal-Unjoni Europea biex tappoġġa is-sajt sostenibli Musser jirnexxu jekk ma jkunux koordinati. Aħna għandna naħdmu id fit mal-pajjiżi terzi biex ikonna sajt sostenibli, sajt żejjed ta' ċertu stokkijiet tal-ħut jista' ikollu effetti globali u dawn l-effetti nistaw nħossuhom li lin minn dawk il-pajjiżi li jistadu għal dawn l-istokkijiet u dan għandu effett fuq medda twila ta' żmien fuq id-diversità marina tal-bioloġika. Jekk ikonna sajt zejjed nistaw biex ma jkonniġ dan is-sajt zejjed jista' irridu naraw li l-istati li qegħdin jagħmlu ksur iġibu ruħhom b'mod aktar responsabbli, ma rridu nikkonsidraw ukoll l-impatti ambjentali u kummerċali Ir-rapport li jmiss ir-rapport ta' Sur Stevenson dwar l-organizzazzjoni komuni ta' swieq fil-prodotti ta' sajt u l-akwakultura. Esur Tenok, President, jina votajt favur dan il-rapport fl mal grupp tiegħi li jirriforma il-politika komuni ta' sajt fir rigward tal-organizzazzjoni ta' swieq. L-ewwel bidla pożittiva hija li r rimiser ser jitnaqsu billi l-organizzaturi tal-produzzjoni għandhom jevitaw li kollom ir-rimi. Hemm settur ieħor li huwa dak tal-lanijiet tal-organizzazzjoni tal-produtturi u dan jinkludi il-promozzjoni tal-impjiegi f'żoni rurali kif ukoll it-taħriġ vokazzjonali biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jidħlu f'dan is-settur. Għan emendat ieħor huwa dak tal-iżgurar tal-standards ta' għajxin ġusti li ser jiġu implementati għal dawk li nsabu fis-settur tas sajf fl-aħħar dan ir-rapport emendat jiżgura li tarif ċar għandu jingħata lill konsumatur dwar l-oriġni tal-prodotti tas sajf. U jappella biex ikonna tikketjar ekoloġiku madwar l-Unjoni Ewropea kollha għal prodotti tas-sajt sostenibbli. Sur Murphy. Eh, voto għamej eh, Gwine. Grazzi. Jena votajt kontra dan is-CMO ġiet stabilita fis-sebajnijiet blan illi tinħolo l-istabilità u jkun hemm tħul ġust għas-sajjeda. Dawn l-għanijiet qatt ma ksibnihom. naħa l-oħra l-istati membri il-sajjeda qegħdin jaraw il-settur qiegħed dejjem jonqos għanna u kol il-kotas trasferibli dan huwa proġett neoliberali li ser wassal għal privatizzazzjoni tal-rizorsi naturali. Xi fisser dan dan ifisser illi issa jieda fuq skala żgħira ser jiddajfu aktar għaliex il-flotot il-kbar ser jimmanipulaw is-settur. Il-ħaddiema iż-żgħar għandhom għandna poġġuhom fil-qalba tal imaniġar tal-politika tas-sajtana, hemm bżonn ta' pjanar demokratiku manager biex bekk inkunu nistgħu nagħtu dħul ġust li dawn il-persuni li qed jaħdmu f'dan is-settur f'din l-industrija wkoll il-manager sostenibbli ta' dawn ir-riżorsi daqshekk importanti. L-Onorevoli Gerling. Grazzi President. Dan ir-rapport huwa l-ewwel minn tliet proposti leġislattivi min-naħa tal-Kummissjoni biex tirriforma l-politika komuni tas-sajt għandu lan li għat inċentivi għassu biex napoġġaw l-aktar prattiċi sostenibli u kol intejbu il-produzzjoni tal-Unjoni Ewropea għalhekk huwa ewlieni illi nipromuovu sajt ta' settur ta' sajt aktar sostenibli ma rridu wkoll nappoġġaw li sajjieda fl-istess waqt. ir wol tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi ma nistawx nissottovalutaw hawnhekk. Jiena nappoġġa l-introduzzjoni ta' nijiet ċari għal POs biex huma jirrifjutaw li kunem sajt zejet. Jiena sodisfatta li qed nara dan ir-rekwiżiti biex nevitaw li kunem il-bajkeċ kif ukoll il-sajt b'mod sostenibbli. Ikonna sajt b'mod sostenibbli u mhux sajt li xekkel is-suq. Fl-aħħar jiena Appoġġajt l-emenda tal-kollega Stevenson illi titlob il l-Kummissjoni iddaħħal eko tikketjar fl-Unjoni Ewropea għal prattiċi sostenibli tas-sajt. Jiena wkoll nappoġġa dawn kollha u jiena nittama illi aħna ser inkunu nistgħu niżguraw il politika tas-sajt il-ġdida tagħna ta' bilħaq tagħmel dak li suppost għandha tagħmel. Jim Higgins il-kelim li miss. Grazzi President. Jena nishtiq nifraħ li rapporter Stevenson rapport eccellenti tijaw, ħafna dialogu, ħafna emendi. Imma fl-ħar sibna ftejim jena sodisfat bir illi tajna l-organizzaturi. Artikolu 6 jena u koll nilqa li dawn l-standards komuni illi ser wassu għal aktar effiċenzi fi rigward tal-marketing, fi rigward tal-istabilizzazzjoni taswi il-Kummissjoni fl-ħanet qed taraf il-volatilità tal-prezzijiet fis-settur sanna listi lista taħut li nistgħu nużawha fil-proċessi kollha tas-sajt u wkoll noħorġuha fis-suq. L-standards minimi tal-informazzjoni tal-konsumatur jagħmlu għażla informata f'artiklu 42 sa 46 it-tarif huwa l-muftiħ biex il-konsumaturi jagħmlu għażla fl-aħħar net President, jina nilqa dawn id-dispożizzjonijiet intelligenti tassu dawn huma meħtieġa biex nifmu il-katina ta' provvista u nifmu kol il-xejriet tassu. Grazzi. Grazzi, nadu s signora Bazescu. Misiei trebuie să ofere un grad ridicat de predictibilitate pentru organ... Il-Kommissjoni għandu bżonn tati iktar informazzjoni l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, l-organizzazzjonijiet eh, tas suq komuni fis-settur tas-sajt għandhom jirrappreżentaw komponenti importanti ħafna ta' dan is-settur. L-għażla ta' prodotti hija ferm importanti għall konsumaturi Ewropew. L-użu ta' l-ittikettar ambjentali għal prodotti tas-sajt jagħtu possibilità għal informazzjoni ċara fuq is-sostenibilità ambjentali għal dawn il-prodotti. U dan huwa għaliex aħna għandna bżonn nassiguraw li jkun hemm koerenza sħiħa bejn il-CFP u il-politiċi kummerċali tagħna. Prodotti importati fis-suq tal-Unjoni Ewropea li jitlu fl-Unjoni Ewropea għandhom jirrispettaw l-istess standards, nirrispettaw aħna. Grazzi. Rapport li miss fuq il-lista tagħna huwa dak ta' Elmar Brock u rapport annwali mill-Kunsill il-Parlament Ewropew dwar il-politika esterna estera u ta' sigurtà komuni. Nadu għas-sur tagħna mill-grupp tal-ICR. Żewġ minu b'sem il-grupp tiegħi li sjar jaċċetta r-realtà ta' CFSP u l-bżonn li nimxu magħha. Iżda xorta din tibqa' soġġetta l-unanimità fil-Kunsill, il-grupp tiegħi li sjar ma jridx jar l-Unjoni Ewropea li timminna sovranità nazzjonali f'dan il-qasam tant importanti. Jew inkella fir wol tal-Ministri eh, Barrani għajjena dal-sad ma seċna naċċetta l-aspetti kollha tar rapport Brock u dan mod partikolari minħabba talba mhux raġunevoli għal żieda fil-budget fi żmien ta' austerità minkejja l-kriżi kbira li hemm fl-Unjoni fir-rigward tal-ewro li jes fil-fatt qiegħda taħdem u din fil-fatt Eh, għandha tiġi rikonoxxuta li għandha fil-fatt f'dan iż-żmien ta' austerità tagħti valur miżjud kemm il-Frankara li stati membri mod partikolari dawk iżgħar binqas rappreżentazzjonijiet bilaterali u wkoll statijiet bħal tiegħi eh, Renjuni, stati bħal tiegħi Renjuni pereżempju fejn nistgħu naraw l-interessi nazzjonali tagħna li jiġu eh, protetti u proġetti aħjar, proġettati aħjar permezz ta' servizzi tal-IAS. Eżempju wieħed ta' dan huwa il- il-komponent Ewropew il-ġdid ġewwa Sudan fejn li ħafna stati qegħdin jitlu f'dan u jitlu din l-operazzjoni konġunta. Kien hemm ukoll referenza Taiwan f'dan ir-rapport u l-impenn tagħhom għal paċi u s-sigurtà fir-raġun tal-Lvant tal-Asja. Dan l-impenn ġie infurzat mill-President eh, ta' tal prezentazzjoni ċina fil-rigward tal-inizjattiva ta' paċi biex bekk ikun hemm eh, tnaqis fil-problemi li hemm bejn it-Tajwan, il-Ġappun u ċ-Ċina fil-rigward tal-gżer Ozankaku. Rajna problemi li kibru ħafna dan l-aħar fejn iċ-Ċina eh, batet eh, patrol boat biex fil-rigward tax-xiri ta' dawn il-gżejjer minnaħa tal-gvern Ġappuniż Il-President Mar għandu uh, pjan fil-rigward ta' dak ser jiseħ fit-Trattat tal-Atlantiku u għal dan fil rigward naħseb li għandna nagħtu appoġġi għal-inqas mill-grupp tagħna. Grazzi. Uh, Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lis signora Nikolaj. Acestui Jina votajt favur dan il-rapport, dan huwa rapport ta' kull sena li juri l-pozizjoni fej, fej edin u Qed nitkellmu hekk fuq dokument li għandu jagħti viżjoni li kompli ovvjament fuq il-linja klassika li ħadet l-Unjoni Ewropea, imma huwa importanti li qed jinnota li s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett ir-rapporter tkellem fuq punti importanti ħafna mhux biss imħabba l-ġejjini ta' din il-polita komuni, imma anki minħabba it-trasparanza biex tkun tider l-Unjoni Ewropea kif qed taġixxi lil in mill-frontieri tagħha. Li hija e jess ukoll qed naraw minn dan ir-rapport li ġim saħħaħ U naħseb il-fat li eh, dan eh, din l-Aġenzija tingħata budget importanti hija ħaġa tajba. Xtaqtu ukoll insemmi dwar il-kummerċ li hemm dwar l-armi għax naħseb li dan għandu jkun suġġett li biħanna ninnegozjaw. Grazzi. President, ich habe diesen Bericht abgelehnt und ich möchte die President jena votajt le u nixtieq nagħti ir-raġuni għalfejn il-perspettivi ta' minorità li hemm nizla fir-rapport. Nixtieq da fuq din hija kwistjoni ta' militarizzazzjoni tal-politika komuni u ta' difiza. Politika komuni ta' difiża. Dinja politika ta' NATO ma nasibx li dinja xi ħaġa ċettabbli bħal Awstrijak. Jiena naħseb l-istrateġija ta' Turkija fuq il-Turkija wkoll mhijiex tajba bizzejet jekk aħna rridu niftħu iktar kapitli ta' tħu fl-Unjoni Ewropea il-rajna li kienem falliment minnaħa tal-Libja u dan rajnieħ bil-attak li kienem Bengazi dal-ħodu għal daqstant il-politika tagħna issa qed tibta xejn politika tagħna tas-Sirja wkoll hija ħażina dwar intervent pressjoni fuq ir-Russja, pressjoni fuq iċ-Ċina. Naħseb li iva hemm insieba f'dan ir-rigward din hija kwistjoni ta' interessi, interessi personali fis-Sirja jina naħseb li għanna ma naċċettawx il-rapport. Grazzi, grazzi il-kellim li miss wassur kofferati. Grazzi, President, jina votajt favur ta' dan il-rapport ta' Sur Brock iżda naf li hemm diffikultajiet kbar ħafna u limitazzjonijiet fir rigward tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nenfasizza żewġ punti li jinkwetawni b'mod partikolari u jħed jitratta l-kummerċ tal-armi. -tal aħna għanna l-għan ta' non-profilazzjoni fil-rigward tal-armi, nizda um, daw jomx tajbin fil-rigward tal-kontrol tal-esportazzjoni tal-armi għal stant dak li aħna għedin nejdu l-irdu namlu għed jiġi negat mill-atteġġament tana stess tini punt eh, fejn hemm limitazzjonijiet minn naħa tagħna dan jitratta l-prevenzjoni tal-konflitti li għandhom iwasslu għal iktar paċi. Dak li seħ fil-Mediterran, dak li ġi definit eh, mod ħażin il-rabija arbija. Aħna ma nixilniex niksbu fi waqtu dak li kienet jiseħ dawn il-pajjiżi u ma nixilniex bil-politika barranija tal-Unjoni nevitaw li naslu għal situazzjoni drammatika għal miljuni ta' nies. Jena nispera li l-futur tal-politika barranija tagħna tkun waħda iktar effikaċi minn dik li kienet sissa f'dawn l-aħħar xhur. Grazzi. Stop. Poliki. Grazzi. a Sokra Ferrati. Il-kelimnimi fuq il-lista tiegħi għassur Janu Senko. Grazzi ħafna. Wara li adottajna trattat ta' Lisbona. Il-politika komuni ta' Sigurtad d-difiża tagħna kellha tiżdied. Fl-opinjoni tagħna tiegħi però il-progress kien bil-mod ħafna. ħafna intenzjonijiet iżda m'hemmx wisq fatti. Għaw nuqqas ta' poter u dan jinistaw naraw minn l-attivitajiet li għedin nisseħħu eh, ġew l-Ewropa. L-operazzjoni tal-Better Groups hija tajba ħafna f'teorija tagħha, iżda mhux qed tiġi użata fil-prattika u hawnhekk qegħdin nagħmlu żball ġewwa l-Ewropa għaliex m'għandniex wisq ambitu għal iktar kooperazzjoni fil-qasam f'qasam militari. Huwa meħtieġ li nippjanaw flimkien fuq skala ikbar u wkoll nagħmlu missjonijiet u operazzjonijiet militari l-kol flimkien. Għandna niġbru azzjonijiet militari u nikkollaboraw ħafna iktar fl-industrija u fil-qasam militari. Jiena nħeġġeġ li kummissjoni Ewropea biex tieħu iktar passi deċiżivi f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi. Sur Bilan. Grazzi ħafna, President. Jiena astjenejt dwar dan ir-rapport għaliex dan ir-rapport isemmi ta' punti per pereżempju l-użu ta' fondi tal-politiku komuni eh, ta' sigurtà u difiża. U memx dubju dwar il-relazzjoniet tagħna ma' Moskow u r-wol strateġiku ta' part ta' partnership mal-Russja aħna wkoll din nittrattaw relazzjonijiet ma' Taiwan. Iżda rapporti proponi li nżidu r-wol tal-Servizzi Esterni Ewropej. U dan qed isir ehm, rappreżentanza żgħira tal- ehm, ta' polla kif dan is ehm, fi servizzi Ewropej esterni. Għalda santi ma nistax naqbel ma' rapport kollu kemmu, grazzi. Grazzi. Is-Sur Jan Kuslovski. Grazzi ħafna President, jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex fl-opinjoni tiegħi di dan huwa dokument strateġiku u ambizzjuż. Jiena nemmen li il-politika tal-viċinat hija waħda mill-iktar għanijiet importanti tagħna. Jiena grat bl-spazju li nata l-kooperazzjoni pa' pajjiżi tal-Vant U minkejja l-attivitajiet inkwetanti fin-naħa tisfel tal-viġinat tagħna ser ikun hemm bilanċ u id-dimensjoni tal-vant ser tibqa' fl-ambitu tal-attivitajiet tagħna. Jien nixtieq nenfasizza li għandu jkun hemm appell għal rappreżentant qoli biex tagħti biżejjed finanzjament fuq eh, Għal eh, missjonijiet fil monteraċ tal-elezzjonijiet fl-Ukrajna, naħseb li dina xaġa ferm importanti, grazzi. Grazzi, Sur Kuzlowski. Issa ngħaddi il-kelma li Sur Andrej Gżib. Grazzi ħafna, President. Pal kollegi tiegħi f'dan il-parti ta' dan il dibattitu jiena appoġġajt ir rapport tas Sur Brock xej li għajt li trattat tal Lisboni jagħtina uh, poteri ġodda iżda jipprevjeni ta' kriżijiet fosta il kriżi ekonomika dan kollu jfisser tnaqis. rigward tal-interessi tagħna fil-viċinat tagħna. Il-pajjiżi tal-Rebbi Arbija pereżempju l-Eġittu qegħdin hija bozza kostituzzjoni ġdida aħna maħniex interessati wis fil-mod ta' kif se tkun din il-Kostituzzjoni il-ġdida. Hemm l-elezzjonijiet fil-Ġorġa hemm eluf ta' konflitti pereżempju. Bħal pereżempju in-Nagorno Karabahu oħrajn. Jien ukoll qed nara ċertu għasta interess fil-rigward tal-Ukrajna. jiena naħseb li il-Parlament mandux innaqqas l-interess tiegħu fil-politika tal-viċinat għax dawn huma eh, kwistjonijiet importanti ħafna. Grazzi. Nadu s-Sinjora Bazescu. Grazzi ħafna President jiena votajt għal rapport tas Sur Brock għaliex l-insolvu l-sfidi globali jistaw jisiru biss b'mod integrat. Il-Trattat tal-Lisbona ta' l-Unjoni Ewropea għatta instrumenti li permettu l-iskellem vuċi waħda iżda għad għandna ta' nuqqasijiet fir-rigward tal-CFSP. Um, Il-relazzjonijiet bejn li ES, il-Kummissjoni u l-Istati membri għaffermi importanti. U għabbis b'dan il-mod aħna nista' jista' jkollna eh, sinerġija biex mm, napplikaw azzjoni esterna b'mod effiċenti. Issa fir rigward tas CFSP aħna għanna eh, nifavorixxu il-politika Ewropea tal-viċinat u nenfasizzaw ukoll fuq id-dimensjoni tal-vant. Il-partnership il eh, tal-vant għandu jkun mod tajjeb biex naddu l-valuri tal-Unjoni Ewropea fil-vant u natu perspettiva Ewropea lil ċertu stati bħal per eżempju il-Repubblika tal-Moldova. Grazzi ħafna, rapport li jmiss huwa rapport ħaglunt fuq uh, il- risorsi il-konservazzjoni sfruttar sostenibli ta' risorsi ta' sajt. Sur Tanok, sa' mill-2002, il-Komissjoni kien obbligata taħt regolamentazzjoni tal-Kunsell li tirrapporta fuq l-esploitazzjoni u risorsi tal-sajt u fuq ċertu restrizzjonijiet fil-12 il nautiku tal-2011. Dan ir-rapport jgħid l-isforzi tal-istati membri li jżidu l-konservazzjoni u berġaw libnu l-istoks tas sajt ta' tal-ħut mhumiex biżejjed u ma xi tisir wisq fuq it-tnaqqis tal-kapaċità tal-flotot. Jiena favur ta' dan ir-rapport fir-rigward tal- 12 mil nautiku fir rigward ukoll tal Eh, overcapacity fil-Unjoni Ewropea. Il-reġuni għandhom jiġu akkomodati u jrid ikun hemm mekkaniżmi effiċenti ta' data bi pjanar fuq medda twila ta' żmien għandhom jiġu infurzati kif suppost. Jekk dan huwa parti minn tlet minn pakket ta' leġislattiv fi tlet partijiet jibqa' jfalli fl-opinjoni tiegħi il CFFP għanda tiġi iddubitata eh, u għal daqstant dan huwa l-aħħar ċant ċans li għanna biex natu l-istess drittijiet li sajda tagħna fl-Unjoni Ewropea. Is-Sur Higgins. Eh, thank you, Mr. President. I, I also voted... with... Grazie, President. Jina votajt għal dan il-rapport anka jekk jiena dejjem xi ftit dubjuż meta nisma' l-kelma konservazzjoni, għandna tendenza li nasbu dwar l-ambjent mingħajr il-bżonn tal-komunità il-bżonnijiet tal-komunità tas-sajd dan rapport iżda huwa wieħed differenti. Huwa ċar li l-isforzi tal-Istati Membri biex iżidu l-konservazzjoni u jerġgħu nibnu jibnu l-istoks tas-sajd ma kinux biżejjed u għal-daqstant mamlu xwis fuq il tal-flotta ukoll ċertu restrizzjonijiet fit 12 il-mil nautiku kienet ta' taħdem sewa u kol naħseb li tista' tiġi estiża għal reġim ta' 20 mil biex nkunu nistgħu nilħu l tagħna il sajda tagħna għandhom jiġu informati iktar għaliex ċertu restrizzjonijiet ser jisseħħu għaliex spiss li noqogħdu attenti hija l-unika ħaġa realistika għaliex is-sajd żejjer mhux inkella mhux ser jiġi indirizzat kif suppost aħna għandna bżonn interaġixxu mal-stakeholders għal konservazzjoni aħjar u koll il-mekanizmu fuq il eh, livell Ewropew biex nikkompensaw li sajjeda li ġew mill-quta mill-ċertu eh, riperkussjonijiet ekonomiċi għax ħaġa ferm importanti u jien appoġġa ħafna, grazzi. Grazzi. Nadu s-Sinjura Bazescu. Grazzi President, jina votajt għal dan ir-rapport għaliex is-sistema eh, tal-kwoti tas-sajt kifini bħalissa waslet għal eh, tħassib medda għasira ta' żmien tal-Istati Membri u s-sostenibilità tal-settur tas-sajt saret xi ħaġa sekondarja. Biex inkunu nistgħu nsewwu nirranġaw dawn il-problemi, aħna irridu nitkellmu dwar ir-reġionalizzazzjoni tal-politika tas-sajd biex bekk inkunu nistgħu nsolvu l-problemi li għandna bħalissa. il kummissjoni tagħmel pjanijiet fuq medda twila ta' żmien li jieħdu konsiderazzjoni l-bżonnijiet tal-Istati membri fl-istess ħin nafsu iktar biex nippreservaw l-istoks tal-ħut. Iktar minn 50% tal-istoks Ewropej huma ehm, qed nistadu iż-żejjed għalihom u għal daqstant dan is-sajd eċċessiv qed jaffettwa eh, speċi oħrajn bħal pereżempju delfini fil-Baħar l-Iswed. Id-nifel jiġu maqbuda bizbal fil-fiġbieki u għal daqstant jiena nitlob għal eh, iktar eh, protezzjoni għal għadnifel fil-Baħar l-Iswed. Grazzi. Mela, Il-report li jmiss issa għadak ta' sus għal-vrakakos il-riforma tal-CFP. Is-Njur Zanoni, il-riforma tal-CFP eh, hija issa xi ħaġa li imminenti li nagħmluha għax fl-Ewropa aħna qegħdin naħlu dawn ir-risorsi marini u rridu naraw kif nissalvagwardjaw l-ekosistema anki insalvaw il-ħut tagħna. Hawnhekk qed naraw li eh, l-vot juri li emmini jrid iżom l-status quo u nikundannaw il-libħra tagħna u anki l-fatt li jinqerdu jinqeret il-ħut kollu kenna bżon riforma ta' CFP iktar koerenti li tippremetti l sfruttar sostenibli ta' rizorsi tal-bahar. Anki biex li naħdmu għal ġejjieni, bżon kalendarju preċis, sistema iktar ta' kull sena u anki sanzjoniet eh, iktar ħorox lejn kontra dawk l-istati membri li ma jkunux qed jirrispettaw ir-regoli li jisfruttaw il-kwoti u anki l qasbis jagħtu dejta li torbot fuqha aħna rridu naħsbu wkoll li kieku għana għamilna din ir-riforma konna noħol uktar postita xol ma fdina u l għataw li għadhom ma femux dan. Is-sur Tanak. Il-riforma ta' CFP pala pakket fisser issa li l-Kommissjoni se tkun minna ma tkun marbuta li saħħaħ il-miżuri għal-konservazzjoni tal-ħut u l-ispeċi tal-bahar billi tuża strateġi differenti dan ikun jiżgura wkoll sostenibilità soċjoekonomiku. Ġifiri nkunu qed inżommu wkoll mal-wedit biex ikonna mudell iktar responsabbli ekonomiku anki ntejbu l-prospetti tal-postijiet tax-xogħol. U nsaħħu wkoll ir-reġjonalizzazzjoni li hija xi ħaġa li aħna fir-Renju Unit nisħu fuqha biex ikonna ekonomija iktar ġusta meta ġifiri kunem eh, l-opportunità xogħol li jkunu iktar asma tajjeb bejn ir-reġjuni. Kif nikemet naħseb li Issa il-sistema trid tiġi riformata eh, u modernizzati. Ġifiri, din għandha tkun ukoll kompetenza tal-Unjoni. Grazzi ħafna, Sur Tanok. Um, Jim Higgins. Grazzi ħafna, President. Jiena um, kuntant ħafna li din ir-riżoluzzjoni għaddiet mill-Kamra. Min tajjeb li jkollna strateġija ċara sabiex is-sajjida jkunu jistgħu verament jippjanaw l-investimenti tagħhom. Il-Departiment tal-Akwa kultura u kol tal-Unjoni għandu jiġi bazat fuq eh, iktar sostenibilità u bekk ikun jista jikontribwixxi aħjar għal bżonnijiet tas-soċjetà eh, tal-Ewropa għal xogħol, protezzjoni tal-ambjent u anki il-fat li hemm ġifiri komunitajiet mal-kosta iktar sostenibli. Għall-Irlanda specialment jina verament sodisfat ir rezoluzzjoni tgħid li l-Kummissjoni għandha tinvestiga għaliex il-ċertu speċi qed jonqsu meta nitkellmu ġifiri fuq is-silajns per eżempju. U Dan ovvjament irid isir flimkien mal-kooperazzjoni mal-Istati membri li għandhom xaqsmu. Grazzi ħafna. Am votat și în favoarea acestui raport deoarece reforma pescuitului Jina wkoll kont favur dan ir-rapport għax ir-riforma tal-sajt fl-Ewropa trid ukoll tikkunsidra realtajiet li hemm fl-istati membri u dawn realtajiet differenti għalhekk. Kummissjoni trid tipprepara studji biex tara x'inhuma dawk l-istoks tal-ħut li huma disponibbli fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ikollna estimi wkoll għal mod ta' kif għandu jsir is-sajt ta' dawn l-ispeċi ta' ta' ħut sabiex il-sajt ikun isir biktar mod għaqli biex ma jinqerdux l-speċi. Hemm bżonn li l-istudji jsuru skont il-bżonnijiet u skont ir-realtajiet tal-istati membri u anke l-kapaċitajiet li għandhom biex jistadu il-reġjonalizzazzjoni ta' din il-politika wkoll għandha tiġi analizzata biktar reqqa nkunu qed niżguraw b'dan il-mod li il-fondi għal assajt jużaw b'mod iktar responsabbli. Grazzi ħafna, Signora Basescu, issa eh, Chris Davis. Nisimaw il-kollegi differenti, l-Irlandiżi, l-Ispanjoli, ħadd ma isu mhux ma jafx qed jagħmel. Mhux qegħdin nagħmlu il-sajt qed tjeqret il-ħut tagħna u huma ħafna nies ivvotaw eh, b'maġġoranza ta' ħamsa biss, ġifieri l-emendi tal-IPP ta' Jim Higgins li qed jgħidu li ma rridux aħna nerġgħu nibnu u eh, naraw li l-istoks tal-ħut jerġgħu eh, imorru għall-aħjar. Ġifieri aħna biss jekk nerġgħu inħallu il-ħut jimmultiplika nistaw naraw li se jkonna eh, ġejjini sikur u sostenibli. Jena ma nafx se jaħsbu ċittadini barra mill-qedin barra, se jaħsbu li hawnhekk il-deputati huma qed jiġġennu fil-ħadd. Kenna xarrej biex naħsbuha. U issaħna eh, rridu naraw kif nivutaw aħjar. Mela, l-aħħar persuna, Senjura Gerling. Grazzi ħafna, President, dan il-rapport jati l-edeja ġenerali ta' kif jasiba l-Parlament fuq il-riforma ta' CFP. Jina naqbel ma l-edeja ġenerali għal-konservazzjoni tal-marine eh, biology u l-ispeċi tal-bahar Imma irridu naraw eżattament kif se jizvolġu l-argumenti. Għadna kemm rajna eżattament, ġifri kif jasbu għandis differenti. Se jkun hemm l-argumenti, kompromessi anki fuq il-klim li jintużaw. Naraw l-MSY, per eżempju, iktar mill-MSY u iktar viċin tal-MSY qed nitkellmu wkoll fuq kliem bħal il-renewal, il-renovazzjoni ma ħafna drabi rridu nissostitwixxu l-affarijiet, irrid konna iktar kapaċità li nagħmlu hekk. Anki jekk jiġifieri ma nkunux verament qed naħdmu għal konservazzjoni tal-istoks tal-ħut. Jiena rrid naħdem fuq ir-riforma tas-CFP imma dejjem jekk nersqu lejn sostabilità. Sfortunatament mħabba l-emendi jiena ma stajtx dan ir-rapport naqbel miegħu wara li mendi li saru. Grazzi ħafna, Signora Gerling. Mela, nista' ngħidilkom li din is-sessjoni issa nistgħu nalquha u nerġgħu nibdew għal xi tlieta. 35 minuta oħra, grazzi.